So good. L-ħodu għattajba li l-kulħat. Eżis kollegi. Nistaw nissuktaw bil-laqa tal-komitat tana minkejja il-ftit silġ illi waqa fuq Brussell ħafna nisir nexxielhom ħafna nisir nexxielhom jaslu il- parlament. Jina d-dar kelli mal-40 cm ta' silċ ma' unekkaw e, ċentimetru u nofs. E, Brussel tider e, aħjar meta tkun bajda minn mis-soltu. Għanna bizzejet kollegi li jistaw jivvotaw. Il-proposta kienet biex nibdew bil-numru 12 bil-rapport ta' Sergio Bellato di id-dum biss kwarta mbagħad il-President Buzek għandu iżurna għal ftit ħin u dan joħodna 20 sa 25 minuta u naraw x'għandu xi jgħidilna ikonna kelliem għal kull grupp għal xi ftit minuti minn ma jkonna għalfejn għoddu nirrepetu l-affarijiet, un bat ikonna l-votazzjoni dwar il-rapport ta' Marisa Mattias fuq il-marda ta' Alzheimer. Ovvjament hemm ħafna importanza fuq u hemm ħafna ħin għalih u di mhix problema. Mbagħad għandna il-rapport ta' Berlato ir-rikonoxximent tal-agrikoltura bħala settur strateġiku fil-kuntest tas-sigurtà tal-ikel. Mela, ejja nibdew bil-votazzjoni dwar l-emenda waħda dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. rrit noħroċ il-karta tal-votazzjoni intom ukoll biex għalli jista' jkun jekk ikollna bżonnhom. Issa l-emenda tlieta ta' Ferrera dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, għaddiet. l-amenda 2 ta' John Marija u Gias dawk favur dawk kontra għaddiet. Issa l-emenda 5 ta' Ferrera dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma' Numru 6 ta' Ferrero Uġjas. dawk favur kontra maddiċ. Seba. Gianmario Gias u Ferrero, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Numru 8 Tapirilo. Dawk favur, dawk kontra, Addiet. Numru 9 ta' Antonescu. Dawk favur, dawk kontra, Astenzjonijiet niċċekkjaw elettronikament. Votazzjoni miftuħa. Neġaw nistu l-votazzjoni jgħid il-President. Għafsu l-buttuni kjoġobkom? Votazzjoni madwaqa. 22 favur, 25 kontra maddiċ. Numru 11. Tawġijas. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Numru 10 ta' plam, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, għaddiet. Numru 12, Ferrera u Arsenis, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, maddiċ. Numru 13, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, maddiċ Numru 15, dawk favur. Dawk kontra, astenzjonijiet, maddieċ. Emen 14, dawk favur. Dawk kontra, astenzjonijiet, naħseb li maddieċ, et jgħajt il-President. Numru 16, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Numru 17 ta' Delang, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Numru 17 split vote, l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet It-tini parti, dawk favur. Dawk kontra, astensjoniet, maddieċ. It-tilet parti, dawk favur. Le, di fil-fattaqa. Issa, ir rabba parti, dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet, għaddiet. Numru 20. Għanna kol split vote l-ewel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. It-tini parti. Għan iċċekjaw elettronikament fuq l-ewwel parti ta' numru 20. Karti tal-voti fidejkom. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. It-tieni parti, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. It-tielet parti, dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet maddiċ lanqas. E, emenda numru 21, dawk favur dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. 22 dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. 23 ta' gardini dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. 24 dawk favur daw kontra astensjonijiet għaddiet. Numru 26 dawk favur daw kontra astensjonijiet maddieċ. 27 għawnek għanna split vote ta' Nicholson l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet naħseb illi maddiċ, pero nitċekjaw elettronikament jgħat il-President votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ. It-tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. It-tielet parti dawk favur, dawk kontra, jiet maddieċ. Fuq 28 tal-epaġ u ta' uġjas għanna emenda bil-fom. Fis-sentenza finali miex and the and the promotion etc imma and promote agricultural practices allura and the development of titħassar ħadd kontra, mela nibqgħu sejrin bil-votazzjoni tal-emenda, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. L-emenda bil-fom ma jenieċ lanqas. Numru 29 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. 30 dawk favur, dawk kontra, Astenzjoniet għaddiet. 32 dawk favur. Dak kontra. Astenzjoniet għaddiet. 31 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjoniet għaddiet. 33 dawk favur. Dak kontra. Astenzjoniet għaddiet. 34 dawk favur daw kontra astensjoniet għaddiet. 35 dawk favur. Daw kontra astensjoniet għaddiet. 36 dawk favur kontra astensjoniet għaddiet. 37 dawk favur. Daw kontra astensjoniet għaddiet. 38 dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. 39 dawk favur, dawk kontra, astensjoniet għaddiet. 40 dawk favur, tal-epaġ, etc. dawk favur, kontra, astensjoniet niċċekjaw elettronikament fuq numru 40. Votazzjoni miftuħa, maluqa, għaddiet. B'moċċar. Numru 41. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. 42 dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. 43 għanna split vote l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. it tini parti tan 43 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. 44 dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet il-Greens mux jtifutaw? Astenzjonijiet? verifika. Votazzjoni miftuħa, maluqa u għaddiet. Et nifhem li jintom għamiltu differenza daqsxejn tard, imma għaddiet. Numru 45 ta' Pirillo. Dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet ma' 10. 46 allura irtirata, 47 dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet għaddiet. 48 dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet għaddiet. 49 dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet l-istess maġġoranza u koll għallura għaddiet. Dawk favur għal numru 50, dawk kontra astensjonijiet għaddiet. 51 dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet għaddiet. 52 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. 53 ta' plam split vote l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti favur dawk kontra astenzjonijiet maddieċ. 54 dawk favur dawk kontra astensjonijiet verifika elettronika fuq 54. Votazzjoni maluqa għaddiet. 55 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. 56 split vote l-ewwel parti dawk favur. <clears throat> daw kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti ta' 56 dawk favur, daw kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. U din twassalna allura għall-aħħar votazzjoni li hija eh, elettronika, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluħa u għanna il-rizultat huwa 44 eh, favur 6 astensjonijiet u xejn kon ħadd kontra. prozit. Allura nsan nissuġġerixxi dal ġej. Il-President eh, mistenni jidħol delwat imma nitolbu lil Mariza Mattias biex titkellem għal bejn tlieta u erba' minuti għall amendi ta' kompromess tagħha fir-rapport tagħha fejn mhux kulħadd huwa konxu mill-aħħar żviluppi nitlob allura li sinjura Mattias biex tagħti introduzzjoni ġenerali għall votazzjoni tar rapport tagħha illi aħna se nagħmlu wara illi nkunu smajna minn il-President Buzek. President, um... Grazzi, grazzi President. Mela, kelmtejn ta' introduzzjoni biex nispjega fuq xiex ħan votaw u l-kompromessi li ntlaħqu il-limiti li ġew imposti fuq it-tfassil ta' dan ir-rapport fisser li ħafna mill-kontenut tar-rapport kelli jgħaddi mill-emendi tafu kif dawn l-affarijiet jaħdmu għalhekk nixtieq nirringrazzja l-kollega l-xogħol tagħhom. Mhux biex is shadows iżda anke l-kollegi l-oħra li resqu ħafna emendi għal dan rapport jien ukoll tajt semi għax kien mod biex inżidu mar rapport. Fl-aħħar spiċċajna kellna ħafna emendi, bosta emendi u għalhekk id-dokument li għandkom d-dimkom fih 103 emendi konsolidati u madwar 16 l-emenda ta' kompromess. Mod ġenerali dak li provajna namlu permess ta' dawn l-emendi ta' kompromess kien li nifukaw fuq il-kwistjonijiet ewlenin. U niprovaw intejbu il-rapport kif qed jiġi fukatu fejn qed niprovaw nieħdu direzzjoni. Il-proċess li nifukaw fuq screening bikri u diagnosi u l-prevenzjoni tal-Alzheimer's u demenzi oħrajn hija waħda mill-miri tagħna. Provajna nisħu wkoll fuq l-importanza tal-kooperazzjoni bejn l-Istati membri u anki l-evalwazzjoni tal-azzjonijiet li jittieħdu u bekk nisbdu ħabel wieħed biex ukollna sforzi maquda flok affarijiet frammentati li kien għaddej kien il-proċess li kien għaddej f'dan l-aħħar snin. Fukajna li nippruvaw nitalmu mill-affarijiet li seħħu, ġifieri konna l-aqwa prassi u din nafu li hija problema li taffetwa perċentwal qoli tal-popolazzjoni, għalhekk hija importanti li nagħmlu xi ħaġa u nippruvaw kemm jista' jkun intejbu l-aqwa prassi. U nippruvaw niksbu l-aqwa vantaġġ minn dawn biex bekk nistgħu nifirxu madwar l-Ewropa. Punt ieħor importanti huwa dak tar-riċerka. U aħna nieħdu vantaġġ mill-iżviluppi reċenti u kien hemm tistakki fil larfin xjentifiku f'dan il-qasam. Kien hemm differenzi fir-rigward l-identifikar tal-kawża u tal-effett ta' xuħud mis-sintomi, ta' xuħud mill-aspetti tad-dimensja. Kien hemm dawn id-differenzi iżda sadan it-tant saħħet ħafna riċerka u għalhekk irdu nżommu l-isforzi tagħna fir-riċerka u nkomplu kooperazzjoni bejn l-istati membri u anke bejn l-entitajiet ta' riċerka. Jiena kont qed ngħid bosta drabi li l-involviment imri timur li l-in iktar mill-li riċerka farmaceutika biss, anke foqsma oħra li l-in minn dik tal-farmaceutika. u dan ġi inkluż fl-emendi ta' kompromess. Mbagħad hemm punt fl-aħħar dwar id-dinjità tal-pazjenti u il-carers tagħhom u l-membri tal-familji, iżda anki speċjalment il-pazjenti stess. U dan huwa għalhekk il-qofol u d-direzzjoni li ħadu dawn l-emendi ta' kompromess lan huwa li nifukaw kemm jista' jkun fuq il-punti ewlenin u dawn nippruvaw niksbuhom. U għalhekk nixtieq nirringrazzja lill kollegi li resqu l-emendi u provajna mbagħad isu dawn l-emendi fir-rapport. Għalhekk kollox ma kollox il-kontribut kien pozittiv ħafna u l-emendi komplow isaħħu l-rapport oriġinali. Nittama l-elementi ta' kompromess jamlu jimxu skont ir-rida u skont id-direzzjoni li staw. Il-kollegi nkella għanna l-diskussjoni nixtieq ingrazzja l shadow Reporters għal appoġġ fantastiku l-kooperazzjoni li uraw. Grazzi. Ja, Dank äh, Marisa Mattias. Grazzi ħafna Marisa Mattias għal kelmtejn li għettinna fuq elementi ta' kompromess. Għandkom xi kommenti fuq dan il-qbil? Xi protesti? Xi resistenza? Lej, dan li mhux il-każ, qed nipprova inkarkar ftit ieħor il-President għax il-President Buzek ġejmana fid-disa u nofs. Suppost kalli jiġi fid-disa u nofs u għalhekk ħanippruvaw nistennew ftit ieħor sakemm jiġi magħna. Ma ta' min sens li nibdow il-votazzjoni mbagħad mill-ewwel jidħol il-President Buzek u jkollna nieqfu. Ja, ok, wir beginnen mit der Abstimmung, ich das... xorta ħanibdow bil-votazzjoni, għajt il-President. ċempenna l-President Buzek u għalinna li dal-waqt ikun fostna. Umbat, ovvjament, malli jasal u waqfu l-votazzjoni. Mela, nibdow bil-votazzjoni. Il-paragrafu wieħed 75 Marisa Mattias, dok favor. Il-kompromess disa paragrafu wieħed dak favor. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Miss fil-pagġna li miss Gutierrez Cortines ta' favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddil. 79. Antonescu dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 80. Antonescu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Issa Kompromess 10, paragrafu 2, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Issa nkomplu bl-89. Skila kakis votazzjoni maqsuma l-ewwel parti, dak li huma favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. F'tieni parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Tillet parti favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi wkoll. Design. Blemenda bil-fom għal tine parti iżda l votazzjoni maqsumu nibdow bl-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti issa taqa' wieħed u design. Enta Shoulders. Shoulders, l-ewwel parti. Favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti. Favur, kontra. Astenzjonijiet maddiċ. design. favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Tlita design. favur kontra. Astenzjonijiet taddu wkoll. Kompromess 11, paragrafu 3, favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Seba u design, Frederick Ries, favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Tminja u design, favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi taddi. Kompromess nax paragrafu 4 favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 101. Janna Kudakis dak favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. tnejn Janna Kudakis favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 103 favur kontra astenzjonijiet għaddit 105 favur kontra astenzjonijiet taddi 107 favur kontra astenzjonijiet taddi 108 favur kontra astenzjonijiet. Namlu verifika elettronika fuq il-108. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Adattata. Issa, kompromess 13, paragrafu 5, favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 115 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Tiet taqa naddu għal 116 issa favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 117 favur kontra astenzjonijiet taddi 118 favur kontra astenzjonijiet taddi 119 favur kontra astenzjonijiet taddi 120 favur kontra astenzjonijiet taddi 121 favur kontra astensjonijiet taddi. 122 favur kontra astensjonijiet taddi. 123 favur kontra Astenzjonijiet taddi. 124 favur kontra astensjonijiet taddi. 125 favur kontra Astenzjonijiet taddi. Issa, President Buzek wasal mana u għalhekk waqfu l-votazzjoni sa fejn wasalna. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Freude... Mela, kollegi, onorat li nista nilqa fostna il-President Buzek maħna tkellem maħna fuq kustjonijiet ambientali, kien membru tal-Komitat Ambientali f'daħħar Parlament u kompla bid-delegazzjoni tagħna ġi f'konferenza Copenhagen u isegwi x-xogħol ta' dan il-kumitat mill-qrib u jappoġġa wkoll dak li nagħmlu hawnhekk. Il-ġimgħa l-oħra fi Strasburgu kien hemm riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-konferenza ta' Cancun u din ġiet adottata. Ovvjament kienet kontroversjali iżda kien hemm ukoll konsens kbir dwar kwistjonijiet dwar Cancun u dan fost il-gruppi politiċi kollha. Għalhekk ngħaddi l-kelma lill president Buzek biex jindirizza l-Kumitat fuq is-suġġett ta' Cancun fuq l-ambjent. U l-kwistjoni kollha ambjentali marbuta magħha. President, kollegi, nifhem li kien hemm il-votazzjoni, iżda jien għandhom magħkom seba' minuti biss, għasnaf li għandkom rapporti ieħor stivvutawn dal-waqt. L-ewwel nett, nixtieq niskuża ruħi li ġejt li ma stajx niltaqa' ma' dawk li huma parti mid-delegazzjoni għall konferenza ta' tibdil fil-klima f'Cancun nar it-tlieta li għadda. Niktar kustjoni importanti kien il-budget u jina membru tal-Komitat ta' Konċiljazzjoni tal-Parlament Ewropew U skont it-Trattat ta' Lisbona għandna organizzaw kol dawn il-Kumitati bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew. U għalhekk l-ewwel responsabilità tiegħi kienet propju din. Ma kontx ukoll President ta' diskussjoni fi Strasburgu fuq il-kwistjoni eh, ta' tibdi fil-klima ta' Sinjura Hodegard kienet l-istess raġuni għaliex kellna l-konċiljazzjoni u l-konferenza relatata kien niddiskutu mal-Prim Ministri u l-Ministri tal-Kunsill. U għalhekk nixtieq ngħid li flimkien magħkom bħal mamlu delegazzjoni l-tqajt mal-Kummissarju Hadegard u konna diskutu l-kustjonijiet ewlenin u probabbilment tafu eżattament bħali l-affarijiet li għaltenna l-Kummissarju Kwistjonijiet l-aktar importanti li għanna u d-dimna skont l-opinjoni tal-Komissarju ma l-adattament, il-mizuri għattibdi fil-klima, il-foresterija, mod ġenerali, il-teknoloġija, u trasferiment ta' teknoloġija, u nishtiq nisħaq mux biss għal pajizi sviluppati u li sviluppaw, u anki l-importanza tal-appoġġ bejn il-pajjiżi li huma ġa żviluppati. Importanti li naqsmu t-teknoloġija pereżempju tal-Ġappuniżi mal-Amerikani, mal-Brażil u forsi xi pajjiżi oħrajn li huma aktar żviluppati minn oħrajn. U anki fir-rigward il-ftehim ta' wara Kyoto li huwa ftehim vinkolanti, konna niddiskutu mas-Sinjura Hodegard dwar Johannesburg u l-konferenza tal-tibdil fil-klima flok dik ta' Cancun. U għalek, irridu nimxu pass wara pass. Sakemm naslu għall-aħħar qbil. U nixtieq informakom li jiena firmajt u bat itra lill-President Barroso fuq il-17 il-membru tal-Parlament Ewropew addizzjonali li diġà lesti biex imorru l-Kankun li lin mill-delegazzjoni uffiċjali li ma formati me 15 il-membru tal-Parlament Ewropew u mbagħad għandna 17 oħra addizzjonali li jridu jiġu akkreditati. Musser ikun hemm membri tal-delegazzjoni uffiċjali u aħna daqbilna dwaru qabel kienet deċiżjoni tal-konferenza tal-presidenti li fil-maġġoranza tagħhom qablu li jkun hemm kreditazzjoni iżda m'hemmx possibilità li nestendu u wessaw delegazzjoni tagħna. Nistax il-membru huma membri tal-delegazzjoni uffiċjali tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew. Għandna 15-il membru li huma membri uffiċjali tad delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jirrappreżentawna l-koll fil-laqa mal-istampa għal-konferenza stampa, eccetera, biex jirrappreżentaw il-punt di vista tal-Unjoni Ewropea. Jiena rajt l-aħħar riżoluzzjoni ma kienx faċli, il-punt 79 għalija u għandirizzat lejja li nindirizza l-Konsil, l-Komissjoni, l-Gvernijiet, eccetera u hija riżoluzzjoni tajba ħafna, wisa ħafna u kollox huwa msemmi fiħdan din ir-riżoluzzjoni. Għalhekk nixtieq nifraħ lil kumitat Envi, kumitat tiegħi biex ngħidlek, proset u nixtieq ngħidilkom x'qed nagħmel il ġimgħa d dieħla Jesa importanti ħafna, għandna trialogu, nhar it tnejn jew tlieta. il ġimgħa d dieħla intom ser tkunu kankun. Il-koll 15 u zit maħħom 17 xoħra, Għankum maħħom fi trialogu nar 2 u 3, il-koroper huwa nar l-erba, ħajkonna deċiżjoni tal-koroper li tiġi adottata jew le mill-konferenza ta' presidenti nar il-ħamis li hija kruċali u kunem jista' jkun hemm deċiżjoni tal-Kunsill nar il-ġimgħa. Imbagħad kollox ikun qed jimxi ħarir. Nistgħu nivvutaw il-budget tal-Unjoni Ewropea għall-2011 nar il-15 ta' Deċembru. L-aħħar sessjoni ta' Strasburgu, u għalhekk hija responsabilità tiegħi u jiena qed inħejji ruħi nqatta l-ħin kollu biex niddiskuti din il-problema. Fi żmien satejn nitlaq Strasburg għal għal The Hague u ħan diskuti, rridu diskuti ma l-istati membri għax huwa importanti ħafna, na responsabilta maqsuma u għalhekk nix man nixtieq na teħtija U ma nixtieqx nateħtija lil dawk li ma rridux jaqblu qabel. L-importanti huwa li niddiskutu flimkien bejn il-Kummissjoni Ewropea, bejn il-Parlament Ewropew u l-Istati Membri. Il-ġimgħa d-dieħla nittama l immur ir-Renju Unit biex ukoll diskussjoni simili u għalhekk qed inħejja l iżjara tiegħi fil-bidu tal-ġimgħa lejn ir-Renju Unit ukoll. Għalhekk qed nieħu din ir-responsabilità fuq spallejja iżda nixtieqilkom ilkom ir-ris u l-aqwa riżultati f'dawn l-erba' punti importanti. Mhumiex l-aħħar ftehimiet vinkolanti, iżda xorta waħda ħajkunu passi seri lejn il-ftejmiet vinkolanti f'Johannesburg fl-2012. Nishtiq il-kom il risq u l-ħidma tajba, grazzi. Exactly seven minutes as you promised uh, to present. Uh, you thank you very much. Grazzi, ħafna tal-li ħabt il ħini ġejta unet ti prezentanna il-situazzjoni uh, dwar il- u uh, ir-responsabilità tiegħek u l-impen tiegħek lejn ħarsien tal-klima, l-ġlida kontra bidla fil-klima, napprezzaw ħafna intom ġejt tispjega hawnhekk. Fostna ġew ġejt tispjega li fost il-15 il-membru ta' delegazzjoni uffiċjali dawk il-kollegi l-oħra, 17 l-oħra li eh, għaxa u jmarru kanku eh, jistaw eh, u koll immarru għax li budget ovvjament huwa e, l-punt e, ewlieni fuq l-aġenda nafu jandek ħafna impenji, ħafna x'tagħmel biex tipprova tikseb il-budget li rridu flimkien mal-Konsil titqabbel dak li rridu parlament ma dak li rridu kunsil 27 membru parlament u diffiċli veru x'imdaqqiet imma l-kunsil ħafna iktarx u aħna nix ndassew nixtiequ li inti tieħu l-ispirtu tal-impenn tagħna ma' mi ankun. U wkoll eh, qed naraw li t ċina u Stati Uniti qishom qed jorbu li xulxin u jekk aħna u wkoll forsi nam biċċa xogħol tajba ferm u konna ukoll eh, laqa fi Johannesburg is-sena diħna ta' mant tkun parti minn delegazzjoni tagħna. So, Präsidenten sind viel beschäftigt. Das äh, gibt uns Luft. Eh, Il-President jibba penjati ħafna. Jgħajt iċ-ċer. Memx tamel mela, issa non komplu bil-votazzjoni tagħna. Il-ħaqna kompromess 14, paragrafu 7. Minu favur. Kontra, Astenzjoniet? għaddit. Wieħed tlieta tnejn f'Bartolozzi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Wieħed tlieta tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddit. Wieħed tlieta erba' dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 135 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 136 favur kontra, astensjonijiet għaddit. 137 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess 15, paragrafu 8, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 144 favu, anzi 145 li sitċer favu kontra sanzjonijiet ma ddiċ. 146 favu kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 147 favu kontra astenzjonijiet għaddiet. 180 favur kontra astensjonijiet għaddit. 148 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 150 favur kontra astensjonijiet għaddit. 151 favur kontra astensjonijiet għaddit. 152 favur kontra astensjonijiet għaddiċ, ma diċ, 153 favur kontra astensjonijiet għaddit. 145 favur kontra Mia għaddit. 155 favur kontra, astensjonijiet għaddit. 156, vot maqsum, l parti dok favur, kontra astensjonijiet għaddit, tini parti favur, kontra astensjonijiet maddiċ. 158 dak favur, kontra, astensjonijiet għaddit, Kompromess numru 16 paragrafu 11 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mija ħamsa dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 166 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 167 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 168 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 169 favur kontra astenzjonijiet għaddit 170 favur kontra astenzjonijiet għaddit 171 favur kontra astenzjonijiet għaddit 172 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 173 favur kontra astenzjonijiet għaddit 174 favur kontra astenzjonijiet għaddit 175 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 176 favur kontra astenzjonijiet maddit. 177 favur kontra astenzjonijiet maddit. 178 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 181 favur kontra astenzjonijiet għaddit 182 favur kontra astentenijiet għaddit 183 emenda orali mela żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit tieni parti bil-memenda bil-fom ta'. 184 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 185 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 186 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 187 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 188 favur kontra assezzjonijiet għaddit. Mela nadu għal premessi. Premessa wieħed favorevoli kontra astenuti għaddit nej. Favur kontra astenzjonijiet għaddit tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddit erba favur kontra Astensjonijiet għaddiet 5 favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet 6 favur kontra. astensjonijiet għaddiet 7 favur kontra. astensjonijiet għaddiet. Emenda konsolidata numru wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess. Tnej, favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Issa, għanna 19, Signor Antonetsku, favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda ta' kompromess, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Seba' 27 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw nikontrollaw elettronikament fuq is-seba' fuq is-seba 27. Bendet ist abgelehnt. Vot malu, maddix. 28. Rridu nivvotaw dwaru 28 favur minn da lingwistika. Astazzjonijiet għaddit, ma għaddit xe skużawni. 30. U 33 għon flimkien favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. U 31 jaqa. 32 e, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 34 Zawċ partijiet l ewel parti favur kontra Astenzjonijiet għaddit Tini parti ta' 35 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit 36 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit Favur. Kontra astensjonijiet maddiċ. 38 favur kontra astensjonijiet għaddit. 33 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 8 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda msaħħa konsolidata erba. Favur kontra astenzjoniet għaddit. 46 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 47 żewġ partit li parti favur kontra asazzanijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess ħamsa. Verifikaw it-tieni parti sewwa. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, m'għaddiġ. Mela, t-tini parti maddiċ. Kompromess ħamsa, favorevoli, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Erba u ħamsin favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. ħamsin favur, kontra astenzjonijiet għaddit 56 favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess 6 favur kontra astenzjonijiet għaddit 58 mela l-ewwel parti favur minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mbaħt, liberali fitzim il-vot jidu li ftit kienet il pozizjoni tagħhom. U għallu li ġumma votaw kontra 59. L-parti favur, tini parti eh, eh, kontra, Astazzjonijiet dit. It-tieni parti. Taqa. Sittin favur kontra astanzjonijiet għaddit. Seba. Favur. Kontra. Astazzjonijiet għaddit. 66 fl-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Ma ddiċ. 68 ġuvan favur kontra astenzjonijiet għaddit. 70 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 71 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 72 favur kontra Verifikaw fuq 72. Votazzjoni mal-luqa 73 favur kontra astenzjonijiet għaddit ukoll. Mela, temmejna l-votazzjonijiet, nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm hija kif ġiet emendata, votazzjoni miftuħa. Stimmung ist beendet. Votazzjoni maluqa. 48 favur, memx eh, xej ħadd kontra u assessjoni waħda. Proset Onorevoli Mattias. Aħna l-President konna kalkulajna nofsija diskors. Ba ma zam fil-qosor ħafna da ma tamx wisq. Ġifiri nistaw niqfu għal-pawza u pat nibdew ismiħ tal-kandidati tal-efsa.